Okay, please take your seats immediately. It's a hearing. Have all members taken your seats? Okay, good evening everyone. il eh, eh, Taiba, tajba, eh, ma tantx għandna ħin għad dispożizzjon. Diġà l-ħin b'xi minuti. Naqbes il-komplimenti u ngħaddi direttament ta' smieħ u nibda billi nilqa lilkom il-koll l-Sinjura Rikers, il-Komissarju uh, dezinjat, jiena il-President il tal-Komitat uh, tal-Affarijiet Legali, tal-Affarijiet tan-Nisa, u jiena il-President tal-Komitat Libe, nishti nfaka ninformakom illi blitra ta' 3 ta' Lulju il-President Barroso għal inna li Eh, informana li Signora Reichers se tieħu il-portfolio tal ġustizja jekk tiġi approvata minna. E, nibdew b'stqarrija uffiċjali minn is-Sinjora Reichert. Imbagħad il-koordinaturi ta' kull kumitat se jkollhom il-mikrofonu skont e, e, minuti Eh, eh, eh, li deċidajna minn qabel flimkien bitlet koordinaturi. L-uniku mod li nkunu nistaw n-organizzaw mistoqsijiet u għabdan il-mod da sek rigorus. Dawnu ma tlet komitati, E u dinja situazzjoni eccezjonali, dinja situazzjoni li għanna u dimna. Nishtiq nisa fuq il-fat li dana mandux ikun preċedent għal smih sħiħ il-imbat jirġa jisir fil-ħarifa. I ekantkom point of order, il-Signora Mayer. Grazie President, jena Vicky Mayer jisimni. Jena membru tal-partit Freihardt mux iskritti. Jena noġġezzjona għal fat li jena ma nistax namel mistoqsijiet bħala eh, bħala persuna mux iskritta f'kun fl-ebda partit. Pratikament il-non allineati għandu jkollhom il-possibilità anki jisemmaw leħenom eh, f'dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi tal-li għamilt l-oġġezzjoni tijak b'mod eh, pulit ħadna nota u naddu għal l-ewwest arrija minn antistur Svoboda. Grazie, President. Jena u koll nishtiq nisellem l membri tal-Komitat Jure Libe u Fam. Imma naturalment anki l-Sinjura Martin Reichertz appuntata Komissarju, il-kooperazzjoni bejn il-komitati tagħna hija importanti ħafna għax hemm oqsma ta' interess komuni fostna. Hemm ukoll oqsma ta' responsabilità tal-kummissarju illi Eh, jidħlu anki taħt il-responsabilità tal komitat Juri, ċoe dik tal-ġustizja ċivili, liġi tal-familja u liġi privata internazjonali. U dawn huma loqsma illi umbat jifukaw fuqom il-membri tal-Kumitat Juri. Jena zgur, Signora, eh, sinjura, illi wara l-elezzjoni il-kooperazzjoni miak ħatkun tajba palma kienet mal-Sinjura Redding meta kienet i eh, komissarju. Eh, peress li mandiċ ħafna ħin nishtiq naddi il-mikrofonu lil Maria Garcia Ferez mill-Kumitat eh, FAM. grazie President, għan ufsnari tajab il-kollegi kolla u għalek merħba u koll il-Sinjura mill-Komitat ta' Drittijiet tal-Nisa Xtiqu ngħidu illi l-kompetenza fil-qafas tal-iżvilupp fil-perjodu illi qegħdin nitkellmu eh, matul dan is-smieħ aħna minna ħattana dawn affarijiet huma fondamentali għax wara kollox il-politika fuq essessija waħda transversali mdaħla f'kull qasam tal-politiki tal-Unjoni Ewropea għalhekk ħaġa bażika. Il-kwestjoni hija kif il-ġlieda kontra l-violenza mħabba eh, sess kif ukoll il-files differenzi pereżempju il-permess għal lif tal-maternità ċfej dawn kollu ma affarijiet importanti u s-sitwazzjoni li qegħdin fiju għadin fija dawn in-nisa kollha imħabba l-kriżi, imħabba s-saħħa, s-saħħa riproduzz tal-riproduzzjoni, dawn huma kollha affarijiet prioritari għal kumitat għad-drittijiet tan-nisa u għalek smiħ tal-lum u importanti ħafna għal koordinaturi u għalek jiena u kol mus e, eh, ntawwal u immorru għall-interventi tal-kollegi distinti tal-komitati differenti. Grazzi. Thank you very much. Grazzi il sinjura Rajkart, issa nibdew bil-mistoqsijiet, inti fi qabel dan se tagħmel arrija inizjali għal komitat libe id-drittijiet fondamentali huma importanti ħafna u inti ħadd titkellem eh, issa fuq dan is-suġġett. Il-mikrofonu fidek. Presidenti, membri onorevoli, jekk ma, jekk ma nipprova, jina niprofa li tkellem issa bil-Franċiż għax jiena liġi studjajta bil-Franċiż ħafna żmien ilu u jekk intkom ma toġġezzjonawx eh, se nitkellem bl-Ingliż issa biss fis asmieħ biss. Mela, il-prezenza tiegħi illum tiġi bħala riżultat tal-elezzjoni ta' Sinjora Vivian Redding il-Parlament Ewropew nixtieq nifirħilha. Il-kontest ta' dan is is-smieħ kif tafu huwa partikolari. Minn banda waħda, il-perjodu għal fejn il-Gvern tal-Lussemburg ehm, ħatarni Huwa perjodu qasir ħafna għax sal-implementazzjoni tal-Kummissjoni ġdida. Umbagħad minn banda l-oħra illi direttriċ ġenerali tal-Kummissjoni ġiet maħtura kandidata għal post ta' Kummissarju rpreżenta sfida kif ukoll responsabilta u għalhekk kien l-importanza eh, tiegħu għalhekk ċerta umiltà umilta jiena qiegħda qudiemkom illum nixtieq eh, nkompli għaddeja b'rabta mal-azzjoni tal-aħħar ħames snin tas-Sinjura Redding U jien għandi l-intenzjoni kolli nkompli għaddeja brabta ta' xogħol tiegħi stess fejn kelli dejjem l-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea u din kienet il-motivazzjoni tiegħi kuljum dawn l-aħħar 30 sena fit reċibiet tiegħi kisna li tagħkom tkellimt fuq l-esperjenza tiegħi u l-mod kif jina naħseb fil prezenza tiegħi trid tkun fil-kolleġġ tal-kummissarji. U hawnhekk se intenni jekk se nkun maħtura ovvjament jiena nixtieq nipparteċipa bisħiħ bħala kolleġġ u f'indipendenza u trasparenza tal-Kummissjoni u ovvjament f'dialogu permanenti mal-Parlament biex hekk tkun tistgħu eh, tippermettu permettu l-fatt li t-seċitaw kontroll effiċenti u demokratiku. U għalhekk nixtieq ngħid kemtejn fuq il-portafolli President Barroso għandu l-intenzjoni tini bħala mara nixtieq ngħid li l-fatt li nisma illi naqsam il-trasparenza, il-mexxejja daw u ma valuri reali juna se nkompli illi implementa dawn il-valuri fir-relazzjoni professjonali kif ukoll istituzzjonali mod partikolar mal-Parlament Ewropew magħkom ġifieri. Daw l-aħħar ħames eh, snin l-ispazju ta' Ġustizzja Ewropea eh, avvanza so. Il-ġustizja għad ċittadinu, il-ġustizja għad kabir u ma' politiki li ġabu maħħom titjib konkret fil-ħajja ta' ċittadini u tal-intraprizi. Naħseb per eżempju l-adozzjoni ta' proposta fuq is-suċċessjoni. Din eh, se tifaċilita l-ħajja tal-familji fis suċċessjoni transkonfinali. Bl-istess mod, ċittadin Ewropew għandu l-istess rittijiet proċedurali minimi kullimkien fl-Europa li jkun dritt tal-interpretazzjoni jew id dritt għall-aċċess għall-avokat. Kien hemm progress ukoll fil-ġustizza ċivili u kummerċjali u dawn faċilitaw il-ħajja tal-intrapriżi mod partikolari tal-SMEs. L-eksekwatur huwa eżempju emblematiku. U għalek eh, dak illi l-fatt illi neħitu din il-proċedura eh, li kienet twila u hemm ħafna flus. U l-Parlament ukoll wera tmexxija tiegħu fil assam tal-ġustizzja drittijiet fondamentali kif ukoll ta' ċittadinanza u il-Kunsill Ewropew ta' Ġunju wkoll għaraf illi għamilna progress kbir bl-applikazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona. Il-kooperazzjoni fil-qasam ċivili u penali saret politika Ewropea bħall-oħrajn fejn il-kodeċiżjoni hija ir-regola. Mbagħad kien hemm progress ukoll kbir il-parawiet ta' Trattat ta' Lisbona kienet kkarta dittijiet fondamentali u għalhekk issa hemm bżonn napplikawha effettivament fl-qosma kollha. Dawn huma il-valuri tagħna u hemm bżonn nirrispettaw u nħarsuhom. Il-Presidenza Taljana esprimiet eh, ambizzjoni ċara fuq dawn il-files li tixtieq tagħmel progress f'kooperazzjoni mill ħafna mal-Parlament u għalhekk l-għanijiet li jiena nixtieq naqsam magħkom illum ma' dawn ġejjin. Intkom tkellimtu biċ-ċar eh, favur riforma ambizzjuża tal-qafas Ewropew fil-qasam tal-protezzjoni tad-data Din hija priorità għax-xhur li ġejjin. Lan komuni tagħna hemm bżonn ikun li nippreparaw kif nistgħu mill-aħjar ġifier nistgħu ix-xogħol fi triologu. U kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament dejjem kienet eċċellenti fuq dan il-fajl u l appoġġ tagħkom fil- eh, li ċejjin se jkun kruċali. U l-ek negozjati għaddejjim mal-Istati Uniti u kol eh, fuq id-dejta eh, daħlu fazi deċiziva fuq dak li huwa il ftejim qafas fil-qasam ta' korporazzjoni ġudizzjarju u tal-pulizija kif ukoll fl-iskambju ta' data kommerċali fuq dan il-qafas eh, ftejim qafas l-Umbrella Agreement hekk insejjaħ, Stati Uniti wkoll għamlu pass importanti fuq reċiproċità ta' drittijiet tal-rikux ġudizzjarju għal ċittadini Ewropej matul il-misterjali ġunju u għandhom l-intenzjoni u koll illi eh, jgħatu l-inzali taħħom. Issa l-President tal-Parlament fuq dawn il-kwistjonijiet ġew fil-rapport eċċellenti ta' inkjesta ta' Sur Moraes. Jien ovvjament nimpenja ruħi illi naġġornakom dejjem l-iżviluppi fuq dan il-fajs li se jkun fost dawk l-iktar importanti fix-xhur li ġejjin issa fuq is-safe hub u l-iskambju ta' data kommerċjali diġà kien hemm progress. Ma Huwa neċessarju u essenzjali illi t 13 rakkomandazzjonijiet ikollhom segwitu dawn il-negozjati l-Umbrella Agreement kif ukoll is-Safe Harbor huma deċiżivi biex eh, konna fiduċa l-Istati Uniti għal dawk li huma eh, data personali dan fir-rispett tal-valuri tagħna. L-insolvenza huwa proġett importanti għat kabir ekonomiku se jappoġġa l-intrapriżi li jsibruhom fid-diffikultà u jdaħħal fl-leġislazzjoni Ewropea dawk l-elementi essenzjali għas salvagwardja tal-intrapriżi kif ukoll għażamma tal-postijiet tax-xogħol li tagħmel il-Parlament u l-Kunsill isibu ftehim fil-fażi ta' trialogu. Issa il-Qorti Ewropea wkoll huwa proġett kbir ħafna għal futur għax dan se jippermetti li niġildu kontra l-frodi b'mod iktar effiċenti u għalhekk illi nħarsu l-Baġit Ewropew il-Presidenza Taljana uh, mitu waħda bil-prioritajiet tagħha l-Kummissjoni wkoll se tkun ħdejja biex nipprovaw immexxu qudiem dan il-fajl. Id-direttiva ta' kontra l-frodi stabilixxi-reglu sostanzjali li huma applikati mill-Qorti Ewropea għal daqstant għalhekk għandna bżonn naħdmu flimkien. Il-Parlament Ewropew diġà vanza drittijiet proċedurali l-iktar id-dritt tal-interpretazzjoni, għall-informazzjoni kif ukoll aċċess għall-avukat. U jiena nabda fikom biex ikun hemm twaqqif ta' standards minimi għal dik li għall-ġustizzja penali mod partikolari, presunzjoni tal-innoċenza, l-għajnuna ġurisdizzjonali kif ukoll il-garanzija proċedurali favur it-tfal. In mara jiena pala mara nati ħafna importanza l presenza ta' nisa fil-Konsil ta' Amministrazzjoni tal-Intraprizi Dan huwa għan importanti, mhux biss għall-ugwaljanza bejn nisa l-irġiel imma għal raġunijiet ekonomiċi. U aħna rajna illi meta jkun hemm din it-taħlita fil-Kunsilli ta' Amministrazzjoni jkun hemm impatt pożittiv fuq il-kompetitività tal-intrapriżi. Dan il-fall huwa eh, l-uniku fall leġislattiv fil-qasam ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fejn il-Kommissjoni tkun tista' tavvanza matul dan il-mandat. Jiena minn ninsa u anki president ta'kom għalek il-violenza kontra il-nisa l-ġida kontra diskriminazzjoni mħabba l-fidi u kif ukoll l-inċinazzjoni għal-mibeda u għalek bżon il-kunem azzjoni neċessarja għall-integrazzjoni tal-rom kif ukoll il-rispetta li tal-LGBT. Il-ħatra tiegħi mill-gvern tal-Lussemburgu eh, jagħti ħajdu għek vim għal l-impen tijaj publiku u għal brabta ma l-impen publiku tijaj biex nkun membru ta' dan il-kolleċ ta' kommissari tistaw uh, eh, ovvjament nikontribisċa għad difiża ta' valur fundamentali u jina n-impenja ruħi biex nipromovi ċaqliq ħieles, l-istat ta' dritt, l-ugwaljanza, ta' servizz ta' ċittadini kollu. Jina dan se namlu, uh, eh, nafri nġirri kontra l-sfidi ma bil-enerġija kollha tiegħi, raġunijiet kollha tiegħi u ma sħaħ ħafna biex jina nkun nista' navvanza dawn il-faċi tal trasparenza kompleta kif ukoll spiritu ta' kooperazzjoni privileġġjata mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi, Signora Rajkers. Issa naddu għal-mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija hija mill-koordinatur libe tal-grupp EPP, is-Sinjura Monika Holmeyer għal seba' minuti. Monika. Grazzi ħafna. Signora Reihers, nibda bil-mistoqsijiet li rigwarda l-protezzjoni ta' data, specifikament qed nitkellmu fuq il-problema li għanna teknoloġija digitali li għanna rwol importanti fil ħol tal-impigi u l-kwistjoni tal tkabbi fl-Unjoni Ewropea, pero rridu anke naffaċċaw il-problema illi għanna Google u għanna monopolju għawnek, mux bis edin ifixklu s-su intern u għandhom anki jgħatu għacċess għal kull tip ta' informazzjoni u data imma anki l-SMEs u u l-kumpaniji żgħar mhux qed jirnexxilhom e, jistabilixxu ruhom fuq is-suq. Dan huwa monopolju fuq is-suq. Kif taħsibha int? Inti x'għandek f'moħħok mill-punt di vista legali? X'taħseb li nistgħu nagħmlu fuq Google forsi nistgħu nintroduċu xi miżuri miżuri e, ta' ċess għas-suq biex nirsolvu din il-problema? U dawn il-kumpaniji bħal Google li għandhom dan access għal din id-data u għandhom dan l-aċċess iħasbuna ħafna għal dak qed tistaqsi din il-mistoqsija. Anki imħabba il-possibilitajiet illi naraw illi dawn il-monopoli ma jistawx jużaw id-data eh, bl-istess mod liberu li qed jużaw uh, il-monopolju issa. Għandi mistoqsija wkoll fuq il-kooperazzjoni reċiproka eh, transkonfinalment. Fil-kriminalità gravi transkonfinali, il-mistoqsija tiegħi jadi kif nistgħu aħna innaqsu il-burokrazija għal dawn il ġits dawn il-joint investigation teams biex ikunu jistgħu jaħdmu iktar malajru jkoporaw aħjar fl-imkien. U tista' timmaġina int xi ħaġa iktar permanenti, ċoħe per eżempju nista' jkonna ġit permanenti, ek din jiex possibilità. Mara minn hekk għandna diffikultajiet ukoll bil-rizultati tal-istħarriċ u rizultati u għarfin reċiproku ta' dawn il-rizultati x'forom jistaw jeżistu specialment fil-liġi kriminali u fuq il persekuzjoni tal-kriminalità gravi f'kontesti transkonfinali x'tip ta' ideat jista' jkollok fuq dak li għandu x'aqsam mal-ola fissa kien hemm xi ksur iktar minn wieħed u rajna e, blist ħarriġ li mod speċjali il-direttur ġenerali Kessler u xi funzjonari oħrajn e, rajna li huma e, kienu edin jiksru il-karta ta' drittijiet fondamentali, ta' drittijiet umani u il-dikjarazzjoni tal-2001. Għal-dastant, inti ħatkun komissarju responsabli għal dan il- qasam. U kif ħadd tiżgura illi id-direttur ġenerali tal-Olaf u anki l-istaff kollu se jirrispettaw bisħieħ id-drittijiet tal-bniedem u u il-mandat l-uffiċċju tiegħek se jizgura li dan jiġi rispettat u kif se nkunu zguri aħna li eh, l-Olaf stess se jsegwi il regoli u rispettom u mbagħad fuq l-euro ġust fl ħar fuq il-kwestjoni tal-prosekutur pubbliku Ewropew. Peress li mux se jkun hemm iktar finanzjamenti ulterjuri, se jkun mezzi oħrajn biex nirsolvu din il-kwestjoni jew inti t-ixti illi li PPO jkollu kompetenzi reali u ħidmijiet reali illi jipermettu jipermettula t-rappresenta valur mizjut reali għall-Unjoni Ewropea. U mbagħad nifoka <coughs> fuq data protezzjoni. E Fit-12 ta' marzu il-Parlament Ewropew vota li adotta leġislazzjoni fl-ewwel qari u mbagħad għaddietu f'dan il-Parlament e, minn dakinhar taħt il-Kunsill tal-Ġustizzja taħt il-Presidenza e, e, Griega għamlet approċ ġenerali u għamlet dibattitu ta' orientament fuq il-one stop shop. Il-Parlament u il-Kunsill sabu tri għal terren komuni u u dana huwa eh, eh, punt inizjali. Il-Kummissjoni kif eh, tistenna illi tersa lejn dan il-ftajim? Kif ħat permetti illi dan il-pakett jiġi maqbul eh, fi żmien kalendarju eh, realistiku u qasir? U anki l-kwestjoni tal-protezzjoni ta' data bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti fuq protezzjoni ta' data. Kif dan se jkollu impatt fuq il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill fuq il-regolament tal-protezzjoni ta' data? Fuq il- Eh, fuq il-programm ta' sorveljanza USA NSA. Anki fit-12 ta' marzu l-Parlament Ewropew e vota eh, biex tiġi adottata riżoluzzjoni fuq dan il-programm u l-impatt fuq id drittijiet fondamentali ta' ċittadini eh, u fuq il-ġustizja l affarijiet interni. Il-Parlament jitlob lill-Kummissjoni biex jippreżentaw miżuri għal biex ikun hemm sospensjoni tal-prinċipju ta' safe harbor u anki tal-kwistjonijiet etiċi tal-Dipartiment Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti u biex u proposta għal trasferiment ta' data personali mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti eh, illi jirrispetta il-ħtieġa tal-protezzjoni ta' data. F'dan il-kuntest il-Kummissjoni kif għandha intenzjoni eh, eh, t-implementa dawn il-riżoluzzjonijiet. U l-Parlament fl-istess mod titlob l kummissjoni biex ti proposta illi tinkludi anki il il-records eh, dettaljati fuq livell tal-Unjoni Ewropea u illi ma joħorġux mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Il-Kommissjoni għandha intenzjoni prezenta proposta bħal din? Grazzi, u grazzi anke tal-eżammejtu l-ħin. Issa il-mistoqsijiet il mistoqsijiet l oħra huwa mill-koordinatur eh, tal-grupp Libe. Signora, Reichertz, aħna et eh, namlu l smiħa l-Kommissjoni għal periodu qasir. U se nagħmel se nitkellem fuq tliet oqsma eh, fil-mistoqsija tiegħi, u anki però nixtieq nibda bil-protezzjoni tad-dejta. Eh, fil- parlament ħriġna b'riżoluzzjoni li il kwistjoni kollha edha bħalissa e eh, blokkata fil-Kunsell li hija problema għax jum wara liħor qed naraw żviluppi ġodda fuq dak li għandu xaqsam fuq mal-internet m'għandniex struttura ta' regoli biex tirigwarda dan. Dawn huma kwestjonijiet li eh, jistgħu jiġu bil-kumpaniji, servizzi ta' intelligence bil-gvernijiet kif inti tista tizgura illi nistaw nisblukaw dan l-imblok fuq il-level tal-Kunsell. Mbagħad għanna il-ftejm qafas mal-Istati Uniti fuq l-iskambju ta' data fil-kwestjonijiet kriminali u għalina kien ċar li jekk dan għandu jiġri għandu jkunem dispożizzjoni ċari li għatu assistenza eh, lil eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea kollha. U u koll mm, nisma minn għandek li inti ħat rispetta dawn il-kriteri u t-rispetta il-talbiet eh, tal-parlament. Mbagħad fuq il safe harbor, ħafna kollegi Eh, fil-flawla, iħossu li dinja kontradizzjoni fi nfissa, għax id-dejta fil-programm mubiex zguri, assolutament. U il-kommissjoni bdiet billi għamlet eh, eżami tal-kwistjoni, inti kellek opportunità eh, teżamina alternativi possibli jew titjib inti taħseb illi sejf ħaber għanna neliminaw u għanna nsibu xaħa mod differenti u jew aħjar biex nizguraw l-iskambju ta' data f'dan l qasam Umbat mm, fuq il-stat ta' dritt kostituzzjonali u drittijiet fundamentali. Naturalment din hija kwestjoni biex naħallu għana ħallu istati membri, però l-valuri ta' għana u għanna xin fil-trattati u fid fundamentali u għanna eh, għandhom eh, ikunu miktubin moċar il-Kommissjoni produċit skorbur tal-ġustizja f'dan il-qasam, però tifoka fuq il-qasam tal-semestru eh, Ewropew ekonomiku għal daqstant il-qasam kollu tal-liġi kriminali et jiġi esklus u fil-qasam tal-liġi kriminali rridu niżguraw il-drittijiet proċedurali jiġu garantiti illi ikunem garanzija li tapplika li applika l-istat ta' drittu dan għandu jinkludi anki eh, il-kondizjoni tal-vitmi però dawk li huma akkużati minn eh, reati li għandu jkollhom anki protezzjoni xieqa skont il-liġi u nixtieq nkun naf minn għandek Kif inti taħseb li l-Istati membri jistaw jaċċettaw dawn id-drittijiet proposti fil-prassi u mhux iħalluha biss fuq il-karta li għatu rimedi li jistaw jiġu użati mill-ċittadini Ewropej. U issa Umbat fuq il kwistjoni ta' diskriminazzjoni. F'ħafna oqsma dan huwa suġġett li ħasibna ħafna. Mid-drittijiet tal-migranti, id-dritt tal-minoritajiet, aħna għanna strategija għal Roma, pero aħna imħasbin ukoll fuq id-diskriminazzjoni, fuq dak li għandu xjaqsam ma l-origini, ma religjon u affarijiet oħra. U fuq livell Ewropew aħna għanna għanna sensila ta' direttivi illi jitkelmu b'mod ċar Eh, u jgħatu l-bazi illi eh, eh, jgħajdu li muma il-projbizjonijiet fuq dak li għandu xaqsa ma' diskriminazzjoni, pero diskriminazzjoni tista tapplika xorta wahda għal ċerti modelli ta' ħajja u dana jaraw il-ċittadini fissuq ta' xol mod partikolari u għana għana niprojbixu diskriminazzjoni f'kull qasam tal-ħajja. Għal dastant bżonn li kolna eh, eh, sensila ta' regoli kontra diskriminazzjoni, Pero eh, ah, però għandek erba' xhur biss qudiemek pratikament qed nitolbok tagħmel xi ħaġa impossibbli. Però huwa possibbli li inti forsi diġa għandek xi ideat u x'passi jistgħu jittieħdu biex nkunu nistgħu nagħmlu iktar pressjoni fuq il kunsil biex jieħdu attivitajiet eh, f'dan il-qasam. Dawn huma l-mistoqsijiet essenzjali min-naħa tagħna. Grazzi. We'd like you to stay. Għana nishti u verment eh, <laughs> nitibqaw marra baxur ma tomma sandu għal-koordinatu tal-Iber li sijar, s-sur Eh, Sinjura, nil-għamna għal din il-laqqa. L-għawel ned nirreferik għal eh, kummenti għalet għamlet is-sur Holmeyer fuq il-ġitz, jina u kol kont eh, reporter fuq dan fuq il-proposta ta' kizmin. Jina dispjaċini li ma wasalniex għal livell ta' kooperazzjoni fuq xogħol bejn il-ġitz li jina xtaqt nara. Issa dwar il-ġelli ta' barranija. Imħabba l-situazzjoni instabli li qed tikber kull ma jmur fis-Sirja u l-Iraq m'dek gruppi qed jikbru bħall-ISIS. Isab li pjoġ boksejt il-Kumitat ikfassel li azzjonijiet u miżuri ġodda fil-qasam ta' skambi ta' dejta ma' autorità l-Polizija fiħdan u l-barra mill-Unjoni Ewropea xi ħaġa li l-Kummissjoni qed tkun qed tagħmel Fuq li jgħidha il-mandat tal-Arrest Ewropew Inti tista' tgħidilna jekk ir-riforma u l-ftuħ mill-ġdid tal dan il-mandat l arrest Ewropew hija priorità fih dan il-JHA jiena nixtieq li jkun hemm naqra pen minħat tal komissjoni fuq l-aġenda tal riforma li għandha x'taqsam mal-mandat tal-Arrest Ewropew li jista' jkun għodda utli iżda jeħtieġ ħafna xogħol biex jiġi eh, aċċettabbli fil-fema tiegħi. Issa parti minn fil-fat meta ħna meta wieħed għetessi jipprattika l-yoga li naf illi eh, Sinjora Rafet eh, tħobb ħafna. Nista' nitlob dwar tajt il-liftit dwar konsekwenzi perikoluża li siġej dwar id-dritt li wieħed jintesa hemm ħafna affarijiet li ġibdu l-attenzjoni pal pereżempju politiċi li jridu li l-post tagħhom jitneħħew, il-politika tagħha tiġi maqdra pereżempju artikli dwar il-kriminalitajiet tagħhom, servizzi li rridu li xtaqo jaħbu li rridu jneħħu eh, traċċi tagħhom. Tista' tgħidilna fuqa naħseb li deċiżjoni tal-ISG hija ċajpra, inkonklusiva u jiena naħseb li ħasra u dispjaċiri li minnaj realizzazzjoni xura ta' nies fiseħ da dak li huwa u mhuwiex fil-interess pubbliku bħalissa qed jiġi eh, deċiż. Grazzi. Thank you, Timothy. Commissioner Designate, you're entitled not to answer questions about yoga. Grazzi, inti, komissarju maħtu imon nominata, inti għandek kull li maħtu ġibx il yoga. Naddu issa l Cecilia Wittstrom, grazzi tassew. sew. Sir President, nil-għak, eh, Sinjura Komissari nominata, n-għassi tal-edawnek fostna, l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun Unjoni Ewropea il komunità ta' ċittadini li jaqsmu valuri komuni u drittijiet fundamentali mumiex xi ħaġa addizzjonali imma l-pjattaforma għallan ta' kooperazzjoni u għall-Unjoni li taħdem sew. Allura, nixtieq nistaqsik, inti se turi id-determinazzjoni meħtieġ fil-infurzar ta' drittijiet tal-bniedem u anki meta jkun meħtieġ illi jeġixxu kontra l-Stati membri li mussa jilqaw l-obbligu ta' trattat ta' drittijiet fundamentali u stat ta' drittu l-mandat tiegħek Inti tista' tikkonsidra proċeduri ta' ksur kontra stati membri illi ser morru, illi jmorru kontra id-dressa ta' dritt u ġittijiet tal-bniedem, per eżempju, libertà ta' reliġjon u twemmin, libertà tal-istampa, indipendenza ta' ġudizzjarja, drittijiet tal-LGBT u id-drittijiet tar-Roma. Jina nishti nixtieq inqajjem il-mistoqsija dwar jekk intix lesta illi iżżomm ix-xogħol għaddej fuq il-Justice Scoreboard biex dan ikopri kol l-istat ta' dritt u l-indipendenza ta' ġudizzjarja u fuq livell iktar wiesa forsi livell iktar personali xi tkun il-proposta tiegħek biex ikun hemm iktar monitoraġġ tal-istat tal-frittijiet fondamentali fih dan il-28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Grazzi isem fil-libe EFTD is Laura Ferrara minuta. Iva, eh, wara f'sena sajjeb, sena rajkert. Inti nistaw inkejlu eh, suċċess tiegħek fuq jekk inti qed tħares id-dritti tal-bniedem u kull dritt li jbur in eh, mill-frontieri. Mil Fuq il-libertà personali l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità kbira li tigarantixxi standards minimi ta' żamma biex iżżomm kooperazzjoni legali wkoll tajba bejn l-istati membri. Inti taf illi lum il-ġurnata li ħafna stati membri huma l bot ħafna milli jiftemu f'dawn l-istituzzjonijiet li jikondannaw dawn il-atti inumani il-dritt tal-saħħa is-soċjalizzazzjoni dawn kollha jispiċċaw illi kun imorru kontra ġittijiet tal-bniedem. U jmorru kontra il-problemi u li spiċċaw illi illi jollow il-razza suwiċida ta' suwiċidju u problema eh, fil-situazzjoni psikjatriċi u problema jew kol fil-liġi għal dak li għandu xaqsam krimentajiet eh, ħabba problemi psikjatriċi. Grazie. thank you. And the next um, question is from the Libe coordinator of the... Grazie, Fisem il-Libe Gowal NGL, il-Signora Cornel Anst. Grazie, Signora Hertz. Ija pjaċi kbir tiegħi li jien hawnhekk illum fuq il xi affarijiet diġà ntqalu x'inhi skadenza fih dan il-Kummissjoni x'inhi dik tal-Kummissjoni. Nassumu wkoll illi il-Kunsill se jippruvaw uh, jelbu il-blokkaġġ meta niġu għad-direttiva. It-tieni mistaqsija għandha x'taqsam mal e ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi qed jiġu spjati xista tagħmel biex tara li rekomendazzjonijiet tal-IP huma prattikament huwa implementati mod pratiku. Hija xi ħaġa sikurtà li kja kwistjoni ta' dritt bażiku fundamentali. Tielet ħaġa drittijiet bażiċi fih dan l-Unjoni Ewropea qegħdin jinġu miksura fl-Ungerija u passijiet oħrajn fil-rapport tal-Ungerija kif qed tara fir-rapport ta' Tavarix u Michel fuq id-drittijiet fundamentali dan huwa ċar. Il-mistoqsija tiegħi hija x'huma pjanijiet tiegħek biex iddaħħal titjib f'dan il-qasam Aħna wkoll għandna l strategija tar-Roma biex nippruvaw niġildu kontra diskriminazzjoni ta' Roma iżda qatt ma kien hemm daqshekk diskriminazzjoni b'saħħitha kontra Roma f'dan l ħar snin ħanżommu ma' dik strategija jew ser nifokaw fuq iktar regoli vinkolanti illi nkunu nistgħu nispiċċew diskriminazzjoni kontra Roma. Grazzi issa is-Sinjora Sargentini. Jan għaltu jtajt kellem floka. Grazzi, tlet mistoqsijiet, isin eh, raħet mill-grupp tana l ewwel mistoqsija l fappri imrapri sa' ġunju erba' telefromat ġew mkeċija mill-autoritajt franċiżi. X'inhi pjantijak biex inti twaqaf li dawn il-prassi jmorru kontra ġittijiet tal-bniedem ta' ċittadini Ewropej, speċjalment fuq il-moviment ħieles, kien l-ewwel mistoqsija, tieni mistoqsija il aġenzija fuq ġitt tal bnidem fuq violenza u diskriminazzjoni kontra persuni tal-LGBT u n-nisa u anki fuq antisemitizmu l-kol jikxfu eh, sentiment ta' bizza u nuqqas ta' rapportaċ fuq il-vitmi tal-reati ta' mibeda. Aħna edna konna ħandaħlu suppost liġi fl-2008 eh, kontra dawn imma sissa ba' minn ebda progress xti xinu l lan tijak illi fuq dan rigward nipruvaw li konveġu stati membri biex jaddottawa issa fuq msaqsijiet tal-ħarsin ta' data jina musu noqt nerġa' nirrepeti dak li ntqal ma nixi inżid illi kien hemm deċiżjoni mhux fiq tal-Google li semma ma wkoll fuq iżama tad-data u mid-direttiva fuq iżama tad-data issa peress li dik issa ma dix fisseħ għandek il-e-privacy directive illi għandha x'aqsab mal iżama tad-data ta' telekomunikazzjonijiet u xi ta' membri hemmhekk għad hemm xi liġijiet illi qed imorru kontra id-deċiżjoni u id-dispożizzjonijiet tal direttiva tal-e-privacy fid-dawl ta' din id-deċiżjoni. U fil-fat ta' membru li għet jippjana dan il-liġi, inti għat tibda proċess ta' proċedimenti ta' ksur ta' liġi kontra dan istat membru. Grazzi mella il-wisoqsiet mill-libes tal-lestew, ningrazzjakom tal-izamejtu mal-ħin. Għaxe bekk issa spiċċa irna xinna nirpu naqra l-ħin. Grazzi ħafna wkoll tal-mistoqsijiet li kopru ħafna mill osma ta' drittijiet fundamentali li kena nkopru għal komitat li besta nistendura l-Martin Rikerts biex tipprova l-menu twiġeb xi wħud minn dawk il-mistoqsijiet għall-10 minuti li ġejjin kemm jista' jkun tista'. Merci, monsieur. Grazie, President. Ħidma naqra diffiċli Immux erba xhur, erba snin għandi bżonn għadda kollu, <laughs> għalmenu. Imma, somma, grazzi ħafna għal dan mistoqsijiet kollha jiena se nipprova impoġijom ġo gruppi ta' mistoqsijiet u ta' tweġibiet u l skużawni li ma nistax nidħol f'dettal faxar minuti, se jtiru l minuti imma tafu illi aħna se nintaqgħu forsi iktar ta' spiss imbagħad inkun nista' nidħol eh, fid-dettall li f'ċerti aspetti li ovvjament huma fondamentali ma ħanibda bil-protezzjoni tad-data kif għad fl-introduzzjoni ta' tiegħi dawn huma il-files li huma l-iktar importanti l-iktar kruċali din naraw mill-attwalità l-problemi kollha mal-Istati Uniti Eh, Microsoft, Google u oħrajn. U se niprofa nistruttura tweġiba tiegħi biex nkun nista' niprova eh, norqod kemm jista' jkun mistoqsijiet. L-ewwel ned, grazzi ħafna minn qalbi għax ovvjament intkom tkellimtu fuq eh, approċċi fondamentali dan il-fajl għax kien hemm ftehim parzjali fil-Kunsil tas-Sita ta' Ġunju u l-intenzjonijiet tiegħi naħseb is-Sinjura Sipel Eh, tkellmet iva fuq il-fat li kien hemm il-ġimgħa li għaddit u huwa veru illu diskussjoni fuq il-flessibilità settur pubbliku f'dan ir-regolament avvanza sew u naf illi din hija problema kbira l-awtoritajiet Ġermaniżi u nittama illi ma jkunx hemm iktar staġnar u li u ukoll li nkunu nistgħu nibdew it-trialogu mill-aktar fis possibbli nittama sa l-axar tal-ottubru għal daqstant tafu li aħna tkellimna fuq Google imma hemm ukoll l-aspett ta' Microsoft u mingħajr ma nidħlu għad-detall fid-detall fuq dawn iż-żewġ intraprizi aħna jekk għanna għandna intrapriżi dinna li għandhom obbligi kontradittorji eh, għafas legal, sistema legal Stati Uniti għattu hekk intkom stess huwa differenti u għalhekk għandna l ta' dritta hawnhekk fil-Ewropa eh, ma għanna l-Istati Uniti l-Amerikani nixtiequ aċċess għal din id data u għalhekk għandna diġà trattajna dan il-file eh, ta' sikwit Miex surpriża l-ħadd tafu l-Komissjoni ripetiet ruħa meta qalet illi id-dejta personali ma jrudx ikunu trasmessi direttament jew indirettament aċċessibbli li fil-kontest ta' ftemiet internazzjonali illi jesistu attwalment u mod partikolari eh, fuq il-drittijiet personali. Issa, fil-qafas leġislattiv kif ġi propost, Fil-fatt, aħna fil-Kommissjoni fil-proposta tal-2012 aħna saħħina il-kapitlu fejn dawk il-ditti illi operaw fl-Europa mżon jirrispettaw id-data eh, skont il-valuri Ewropej. U għalek aħna kif qalet il-Sinjura eh, Olmajer, aħna għanna bżon numru lejn adozzjoni tal-pakket ta' fuq id-data. Issa ten fuq Google jina rajt bħalkom eh, l-istampa dan il-weekend u nasu dan huwa affar ta' sow kruċali u ma nistax eh, nitkellem moċċar illum għax hemm sensiela ta' affarijiet għaddejjin qed jiġu analizzati imma ekwilibju dan huwa l-iktar eh, l-iktar kelma importanti l-informazzjoni u drittijiet tal-individwu biex ikollhom din id-dejta. U għalissa nfakkar id il-proposta tal-Kummissjoni hija koherenti ma' sentenza tal-qorti kif għal sur Albrecht uh, bat fuq il-ġezzjoni differenti tal europeja fuq is-sentenza tal-qorti tina ftit uh, ċans, tina ftit uh, żmien imma bżonn analizzaw mil-ċidu sitwazzjoni fl-istati membri fid-daw ta' sentenza tal-qorti u tafu illi dawk illi ħolġu bid-dutrina ovvjament eh, jafu sow xaqtin jamlu imma bilanċiva ekwilibru d-dinja kelma importanti. Issa fuq is-safe harbor tkellimt ukoll ma' Sur Albrecht u ħat nota tal-fatt illi qegħdin titolbu il sospensjoni il-messaġġ joħroġ ċar. Però il-Kummissjoni f'Novembru tal-2013 kienet ħarġet bi 13 rakkomandazzjonijiet u l-Komissjoni qed tinnegozja sira Baja qed hawnhekk magħna qiegħed tinnegozja l-iktar minn pożizzjoni soda ħafna diskussjoni ta' dejjin kif fatt u meta jiena preparajt dan is-smieħ magħha eh, ma tantx kelli il-ħin imma qaluli illi kien hemm progress eh, fondamentali speċjalment fuq it-trasparenza nfakkar imma ovvjament din hija xi ħaġa ċara toħroġ mill-Komissjoni fa' dan il-fajl illi aħna se nsaqsu l-Amerikani biex implementaw it-13 rakkomandazzjoni u għalhekk naħseb dan l-istadju tax-xogħlijiet tagħna naħseb illi François Lovaj se tiġi hawnhekk u se tispjega mhux din il-ġimgħa ma forsi ġimgħa id-dieħla e, fejn waslu negozjati u għalhekk inħallu għat negozju mal-Amerikani u meta tagħmel rapport preċiż fuq il-progress dan il-fajl allura ovvjament tkun tistaw ittuna l pozizjoniet tak ma xan huwa importanti għall-aħħar. Issa, fuq il-ħtiġijiet ta' sigurta, sigurta nazzjonali, kif kontet najdan huwa prinċipju. L-eċċezzjoni għat-titlu tal-sigurta nazzjonali fuq dak li huwa safe hub għanna l-kumpanija unek xaħat jibki. Mela dan huwa prinċipju, dan huwa prinċipju importanti tal-liġi. Issa, Niġu għall-Umbrella Agreements. Hawnhekk eh, m'hemmx bżonn nidħlu fid-dettall kelmtejn biss għax hawnhekk ukoll hemm progress sostanzjali fuq in-negozjati bejn il-Kummissjoni u l-autoritajiet kompetenti Amerikani u dawn tal-aħħar impenjaw ruħom biex ikunu jistgħu jemendaw leġislazzjoni tagħhom biex jippermettu biex iċ-ċittadini Ewropej jkollhom l-istess drittijiet bħal Amerikani u għalhekk aħna hawnhekk qabadna triq it-tajba u naħseb il-negozjati għaddejjin u koll qed jaqbdu triq it-tajba. Issa. Permetuli, hemmorru għal-tini suġġet niprofa kif kontet najt nistruttura it-tuġibitja biex nibqa koherenti issa fuq iċċaqli ħieles, moviment ħieles. Inkom deġa tennejtu, jiena u kos nirrepeti ruħi, kemm inkun nista. Il-moviment ħieles miex ħaġa li nistgħu negozjaw fuqa di waħda mill-erba libertajiet fondamentali waħna qegħdin ngħixu f'stat ta' dritt fejn l-Unjoni Ewropea tassu waħda mill-pilastri li hemm bżonn tikkonsidra dan il-kapitlu ġifieri ma nistgħux nibdew nfetqu fuq moviment ħieles. Però hemm movimenti differenti fl-istati membri u naħseb li hemm bżonn nissimgħu iċ-ċittadini tagħna u għalek il kummissjoni dejjem ipprovat ikolla approċ, approċ konkret, pragmatiku biex tillimita traslan l-abbus. Nati eżempju għawnek il-manual fuq il-switchijiet ta' konvenjenza għax dawn jeżistu. Mela, issa fuq il-LGBTI file li jina għandi għal-qalbi ħafna u nasab hawnhekk ukoll fil-fatt hemm diskriminazzjoni Nistgħu nfakkar hawnhekk il komissjoni kummissjoni Gwardjan ta' Trattat, surpriża ta' ħadd, u għalek aħna għandna direttiva fuq il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni u l-karta wkoll tiġi applikata. U għalhekk jiena nimpenja ruħi personalment għan huwa affar ta' so importanti biex hekk leġlazzjonijiet Ewropej fisseħ ta' sew jiġu implementati f'rispett sħiħ tal-karta kif ukoll tal-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni u l-LGBTI ukoll jaqgħu taħt din il-kappa mhux biss esklużivament għax ovvjament ma jkunx ġust laqas illi eh, niżolawhom u għalek il-qasam huwa wisa minnek. U għalek nimpenja ruħi biex naħdem ma'kom għaxu intkom il-mutur ta' dan il-qasam biex inkunu nistaw nafanzaw id-direttiva tal-artiklu 17 fuq non-diskriminazzjoni imma mux eh, ovvjament ma najċtillek lillek s-sur Albrecht illi dinja ħaġa ovvja u jina ovvjament nafta fl-appoċ ta'kom. Issa, fuq ir-Roma Għawnek u koll il-Komissjoni t-prova jkolla miżuri pozittivi, ovvjament, hemm problemi iva fl-Istati membri għanna bżon dejjem nisimaw l-Istati membri ċittadini tagħhom fuq uh, fals bħal dawn u għawnek ovvjament hemm nammetu li l-movent ħiles huwa prinċipju għawnek l-ekwilibri huwa importanti u koll u naħseb li l-approċċ mażul mill-Kummissjoni fejn tinsisti fuq l-integrazzjoni tar-Roma u nippermettuhom tassow aċċess għall-iskejjel għas-saħħa għal postijiet ta' xogħol dan huma kollha miżuri fondamentali għax jekk ma jistgħu jintegraw ruħhom fis-soċjetà ħafna problemi li huma marbutin ma' din il-popolazzjoni nistgħu insolvuhom. Issa fuq il-ġustizzja penali Ewropea dan huwa fajl ukoll li huwa importanti ħafna mela kif kontu qed tajdu intkom dan huwa qasam fejn iva se jkollha bżonn. Istanzi li jiġu minnaħa kolleġjali waħna f'kollaborazzjoni se naħdmu mal-awtoritajiet penali fil sat membri differenti u għalek mux neħu xaħġa, anzi nużaw aħjar risorsi tagħna biex inkunu nistgħu noperaw sow fl-imkien u nużaw ukoll karakteristiċi tal-ġijiet eh, penali fl-istati membri differenti. Issa, position sejt mela il-popolazzjoni li hemm eh, Sinjora Ferrari li tkellmet fuq il-ħabsijiet u popolazzjoni żejda li hemm wis nies li qegħdin fil-ħabsijiet tagħna element importanti ħafna u hemm bżonn nfakru il sitwazzjoni attwali eh, hija kompatibbli mal-prinċipju ta' eh, presunzjoni ta' innoċenza importanti ħafna u għalhekk aħna hawnhekk ukoll qed nipprovaw nimplementaw mill-aktar fis possibbli tliet deċiżjonijiet qafas fuq id detenzjoni li qegħdin jiġu trasposti mill-Stati membri li permettu li nillimitaw dan ir-riskju. Su President, mela naħseb wasalt fl-axħar ta' tweġibiet eh, tiegħi u lesta ovvjament il nwieġeb għal mistoqsijiet oħra nidħol iktar fid-dettal u anki mod individwali ma'kom il-koll imma jekk le jiena naħseb wasalt fl-axħar u ma tantx baqa' li ħin anzi skadili naħseb. Grazzi ħafna, toqgħodx nċanfar li Sur President, jogħġbok. Grazzi, issa nandu għal mistoqsijiet minnaħa tal-koordinaturi ta' Juri. Is-sur Zvieska għal erba minuti. Grazzi. Sur President, senjura kommissarju nominata. Jina Nommira l-fat li zamiet fil-qosor, għan iprofa namel l-istess, għan zaġ punti xinamel. Cecilia Wikström diġa semmiet e, li biex tibni unjoni b'saħħitha inti dan titissejsu fuq għatta prinċipji komuni b'saħħithom. Aħna rridu nżidu mal-fatt li aħna rridu nibnu kultura legali komuni waħdanija u din hija ħaġa li aħna konna qegħdin niddiskutu fil-kumitat tagħna għal xi żmien issa. Issa, il-deċiżjonijiet li ħarġu mill-rati, speċjalment fuq kwistjonijiet kummerċjali, hawnhekk aħna naħseb illi adottajna soluzzjonijiet tajbin dan ir-rigward. U dawn id-deċiżjonijiet għandhom jiġu mwettqa ħata tal-istati membri. F'Ġunju il konsil intalab biex insaħħu il- fema tagħna fuq dil kustjoni u determinazzjoni tagħna u lura meħtieġa wkoll il nagħmlu skambju ta' informazzjoni fuq istrumenti legali li s'issa saru disponibbli kemm għal ċittadini kif ukoll għall imprendituri fl-Unjoni Ewropea għalhekk din hemm mistoqsija tiegħi. X'passi ser tieħu inti biex insaħħu dan l-istrument? biex il-miżuri jkunu disponibbli ma taħjar għall-imprenditori tagħna. Issa, Sabiex eh, din eh, charter legali tiżviġi żviluppati u biex dawn il-deċiżjonijiet jiġu mwettqa sew mela għandna bżonn nibnu fuq fiduċa. U biex dan jkun possibbli aħna għandna bżonn illi ninorganizzaw sessjonijiet ta' tħarriġ. U jekk inħarġu l-imħalfin tagħna rridu nħarġu wkoll l-impjegati tagħhom Millu ġaħna tajna program li ma tanċaħna kontenti bieħ. Għalek nishti illi jinti taqsam ftit li dajab tijak dan il-rigward. Tista saħħaħ dawn il-mizuri ma taħjar u kif. Punt ieħor. Dwar il-liġi tal-bejħ Ewropea. Fl-Lulju 2011 Aħna bdejna xogħol fuq is-sistema legali mhux mandatorja dan il-liġi dwar il-bejħ fl-Ewropa. Sfortunatament, fejn għand il-parlament xogħol mexal qoddim fil-Kunsill. L-affarijiet ma tantx marru marru tajjeb għal-Kunsill għax ma tantx għamlu ħafna xogħol fuq din. Issa ser jkun hemm rapporter ġodda ħalla jiġu maħtura peress il-rapporters antiki ma xmana, m'għandhomx magħna. Inti għandi mistoqsija, min ħadd appoġġa? Law tal-attivitajiet ta' min ħadd appoġġa? Tar-rapporters ħadd tappoġġihom? Jew inti taqbel illi inti jkollok instrument legali mandatorju jew le xejn affattu. Grazzi, Sira Regne, 3 minuti u nofs. Grazzi. Nilqa hawnhekk fostna sena rajħar peress li inti għadek għandek żmien limitat ferm. Jiena sempliċiment ħan nifoka fuq dawk il-kwistjonijiet li huma ta' importanza kbira għalina. Ħan nifoka fuq xi kwistjonijiet li għadhom għaddejjin u n-mistoqsijiet tiegħi jiffokaw fuq dawn il-fatti l-ewwel net. Jiena ħan nitkellem fuq fajl li huwa importanti għaċ-ċittadini. Hija fuq l ħajja prattika u jaqrib id ċittadini ġifiri nisimplifikaw l-aċċettanza ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea. Hekk kif il-Komissarju nominata għattejt, eh, kif għalu l-Parlament fl-ewwel għarri dawn laqaw l-approċċ għal kommissjoni proposta għal komissjoni fuq simplifikazzjoni l-aċċettanza ta' dawn id-dokumenti pubbliċi u anki wessaw iż-żmien, eh, wessaw l-applikazzjoni tagħha fil-verità xi rigwardi. Allura, il-komissarju li kena kienet ħafna qalba din il-bicċa ta' xogħol. Allura kif tara din il-peace il-ċertifikazzjoni amministrativa fuq il-ċertifikazzjoni ta' dan id-dokumenti pubbliċi u anki fuq it-twesseħ tal-ambitu għal xiex japplika dan ħad tappoġġa. Issa rigward il-kontenut tad dokumenti dwar il-status ċivili, x'inhu l-approċċ tiegħek hawnhekk, tieni mistoqsija tiegħek għanda x'taqsam ma' xaġa li ġara sema sur xiefka il-liġi ta' bejħ Ewropea. Hija priorità taħt il-Presidenza Taljana. X'tista' tagħmel inti bħala komissarju kieku inti komissarju issa fuq eh, dawn il-files eh, dan il-mod iktar preċiż. It-tielet suġġetti li xtieq insemmi inti diġà semmejtu hawnhekk fl-introduzzjoni tiegħek il-proċedimenti ta' insolvenza. Fl-ewwel qari il-Parlament saħaq illi iktar informazzjoni u iktar miżuri ta' armonizzazzjoni wkoll għandhom iddaħlu l drittijiet preferenzjali ta' impjegati. Inti tappoġġa din l-ideja dan ħajkun rifless fil-proposta kummissjoni li ġejja u fl-aħħar. Nadi għal wieħed mill-punti ewlenin tal-Viċi President Redding in-nisa fil-boards il-bilanċ tal-sessi bejn fil-boards kif eh, ċertu rigward għandu xaqsan per esempio mal-borsa fil-borsa per esempio u pozizjoni għolijin. Iħna fara Parlament Ewropew votajna fuq ħaġa imma hija differenti fil-verità minn dik tal-Konsil tal komissjoni għaliex aħna Mardux illi nisa jippreżentaw inqas fil-10% minn 10% tal-ħaddiema inti kif ta' titratta din inti ħad kompli taħdem fuq din id-dejja tagħna li aħna qegħdin nippruvaw napoġġaw biex eh, nżidu n-nisa dan il-karigi. Issa, fil-dwar sanzjonijiet, il-Parlament Ewropew għandhom lista ta' sanzjonijiet fostom per eżempju l-esklużjoni mill-sejħiet pubbliċi għall-offerti xinu l-approċ tiegħek dan ir-rigward bħala ehm, komissarju nominata u il-taħdidiet intensi, iktar intensi, jitbassar iktar taħdidiet ma' pajizi per esempio li kienu iktar neutrali fuq dil-kustjoni. Ġifir x'se tagħmel biex inkomplu naħmu fuq dil kustjoni ma mux tal naħmu fuq tal-li intemmuwa, nnestuwa u nħorġu proposta u anki rizultat. Tangibli. Grazzi sur Karim mill-sijar minuta u nofs. Jina nilqak hawnhekk fostna fil-Parlament Ewropew, inti qed tiġi proposta li tieħu postna biss għal post il-Kummissarju l erba' xhur biss, imma żmien kruċjali immens għal xinja Ewropea pożizzjoni delegati bħalissa u n-nies qed iħarsu lejna biex inkbru u għalhekk irridu nagħlqu dan id-distak li bejna u bejn iċ-ċittadini. Inti kif tara ir-relazzjonijiet ma' parlamenti nazzjonali mod partikolari fid-dawl tal-azzjoni tal-predeċessur tiegħek lejn aġazzjoni għabbażi ta' sussidjarjetà brabta mal prosekutur pubbliku Ewropew u jiena ħad nota ta' dak klient fil-bidu u inti taqsem mal komitat ta' fat legali f'dan id-din is-sala fl-aħħar leġislatura u il-dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali taħseb li għandu bżonn jitjib fil-fatt li u li hemm bżonn studju biex insaħħu b'xi bot il-mekanizmu ta' solidarjetà u l-metodi li jintużaw u t-tini ħaġa. Jekk inħarsu li l-aġenda tkabbir u suġġett li semmew żewġ koordinaturi u l-enin tiegħi dwar il-liġi tal-Bejħ Ewropea In nista' forsi nkonvinċi kelli biex tirrifletti ftit fuq il-firxa sħiħa ta' femiet mhux biss fost dawk il-partijiet interessati imma anki gvernijiet nazzjonali u anki hawnhekk fejn dan il-Parlament Ewropew dwar kemm utli kemm utli dik il-miżura partikolari tiġi proposta peress li hemm diġà oqsma ta' leġislazzjoni Ewropea bħal huma drittijiet tal-konsumatur talbiet iż-żar illi dawn qegħdin jitlu fis-seħ missa li jistgħu jkollhom effett pożittiv ħafna fil-fatt fuq il-kapacità li konsumatur u il-kumpaniji kunu jistaw jagħmlu kummerċ transkonfinali eh, taħseb li forsi r-riżorsi tal-Unjoni Ewropea nisaw nifqgħu aħjar biex nitejbu dawk il-miżuri un nivverifikaw u fl-aħħar mill-aħħar xkutaw dak nixaqsam il-privati il-brevetti eh, l-emmek għanna miżuri li huma biss fil-bidu tagħhom. Kif ħatejna li aħna nkomplu naħdmu fuqhom? Għalfejn fin inti meta tkellem fil-bidu ma semmejtix din, meta hija tant essenzjali kabir. Forsi jista' jkun li inti tħares iktar mhux minn fuq il-barra ma il-ġewwa. Grazzi Sur Kavada, l-għalde, minuta u nofs. Je vous souhaite aussi. Iva, grazzi ħafna u merħba, Signora Rajshets minħabba il- uh, ovvjament il-profil uh, tijak ovvjament inti għawnek titħossok id-dar. Issa għandi żewġ mistoqsijiet l ewwel net fuq il-reġim matrimonjali fuq il-dik li għal-kompetenza u il-liġi applikabli u il-arfin ta' uh, sentenzi fis-sistema patrimonjali u il-partnerships li ġu reġistrati ġew approvati bil parlament U issa il ilhom ftit il deċizjoni tal konsil Il-Kumitat TI fil-passat għamel appell għal reglamentazzjoni fuq il-rikonoxximent reċipriku u l-adozzjoni għax kien hemm każijiet fuq il-kontinent Ewropew fejn ġenituri adottivi eh, marru minn pajjiż tal liħor u raw il-tfal tagħhom eh, naħħolom mir-responsabilità tagħhom u għalhekk il- Kandidata l-Komissjarju, Sinjura, inti għal dak li huwa il-arfina ċipriku l-adozzjonijiet għal eh, subijiet reġistrati jiġu eh, adottati u se tressa eh, reġistrazzjoni fuq aħar kif aħna saqsejna pala parlament u fis sekondi li jibqaw li nixna attenzjoni tijak fuq suġġett differenti. Palma qalu l-kollegi, jidir li li huwa imperattiv illi li stati membri ma applikawx il-karta ta' drittijiet tal-bniedem u jiġdu il-trattat jiġu kastigati u mhux kif ġara eh, taħt il-predeċessur tiegħek li ma kellix istatat u għalhekk hemm bżonn min jeleġina eh, jaħseb li aħna kredibli u ma namlux bħal fil-passat fl-Awstrija fej Umbat rajna l-effetti li kienu ta' beneficju. Grazzi ħafna. Grazzi sur Kriso Gonos għal-gwe minuta u nofs. qiegħed hawnhekk mid-dera Madam Hawtola għal ħodol minn nofs, grazzi. Sinjura Rajħat, għandi mistoqsija li kom. L-ewwel waħda dwar l-arbitraġġ illi sar ukoll iktar popolari f'dibattitu iktar pubbliku minħabba il-TTIP Ewa, il-ftajim transatlantiku fuq il-kommerċ u anki minħabba il-mekanizmu għal riżoluzzjoni tad-disgwiti Aħna għana regolament li diġa ilu fisseħ għal fuq minn sena u nofs u jissuppost ħalla barra l-arbitraċ mill-ambitu tijaw iżda għasissa. Eh, maċħarta xorta wahda ħalla ċertu ambigwita, s-mistaqsiti di. Inti taqbel illi sabiex natu iktar importanza li sistemi ġudizzjarji nazjonali forsi jirti kunem għafas iktar ċara l-arbitraċ fil-regolament ta' Brussel wieħed. It-tieni mistoqsija dwar il- tif ta' tfal, nafu li traġedja l-bosta tfal, u zazax mat partikolari u dawn u ma eh, mċħuda illi, imġahda illi eh, kunem il- jaċċess eh, għal-kustodja, nħabba u kol illi l-Unjoni Ewropeja tgħid illi m'għandix kompetenza f'dal għandix qasam tif ta' tfal U inti taħseb illi jista' jkun illi nistgħu naqgħu dan id-dibattitu biex nagħtu kompetenza l-Unjoni Ewropea f'dan li huma ħtif ta' tfal fuq livell internazzjonali. Grazzi. Grazzi, Joel Bercheron għal IFDD, e minu taw nofs. ma tidirx li qiegħda hawnhekk. Mela, bekk nistgħu ngħidu li minħata juri ntemmu l-mistoqsijiet ngħaddu għas Sinjor Reihertz biex tipprovdiġa swieġeb. Ah, sorry. Skużawni lejt il-President. Bueno, pues parece ser que tomamos ya la palabra. Mela, bżon illi nitkellmu fissem il-Komitat ta' Drittijiet tal-Nisa illi se titkellem fl-axħar mill-axħar u nittama illi fil-qat futuri bħal dawn eh, ikunem dan id-dritt rikonoxxut u għalhekk nibdew bil-mistoqsijiet tal-koordinaturi. Nibdew bil-mistoqsijiet tal-koordinaturi tal-gruppijiet tal koordinaturi tal gruppijiet fissem il-grupp tal-IPP issa il-Sinjura l-Grip u għanda minuta għal l-intervent tagħha. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjura Rajxet, sina nishtiq nifoka fuq in-nuqqas ta' gwaljanza fis-salarji, speċjalment fl-evoluzzjoni uh, fl-2013 fil direttiva fuq l-implementazzjoni ta' gwaljanza tal-opportunitajiet ġifiri għal dawk li ma postijiet ta' xogħol, imma ma setax ikollha suċċess minħabba ma setax naqqas l-iskart li hemm din gender eh, pay gap. Nimi l-proposta tiegħek u li mumma l pożizzjonijiet illi inti taħseb li se tiddefendi fil-periodu illi tista tagħmel xi ħaġa Hemm rakkomandazzjonijiet eh, minn Marzu tal-2013 dawn ir-rakkomandazzjonijiet anzi Marzu din is-sena tikroġiru ħal kellima huma biżejjed biex inkunu nistgħu naslu għal xi riżultat skont l-iskadenzi kien hemm eh, progress eh, u nimi l-tifsira ta' l-espressjoni għal salarji ugwali għal kulħadd u kif se tavvanza fil-kontest ta' ċirkonstanzi u ta' swiq. Dawn huma il-mistoqsijiet fokati fuq l-ugwaljanza fuq il-post ta' xogħol. U hemm proposti li tista' forsi iġib miegħek biex inkunu nistaw u koll nisfruttaw dan il-potenzjal sissa musfruttat fuq l-imprendatarjat femminili. Grazzi. Thank you, Madame Legrip. Grazzi. Madame Legrip, Issa, Signora Madam Arena. Grazie ħafna, Signor President. Iva, komplikat il-proċess tijak għax ġustifika forsi azzjonijiet tal-passat u taħseb għal-futur. Jena se nifoka fuq dowġ, żewġ mistoqsijiet. Waħda fuq in-nisa fil-bordijiet tal-amministrazzjoni u l-oħra fuq il-lif tal-maternità U fil-rifet il-Komissjoni għandha l-attenzjoni tirtira proposta direttiva li tħares aħjar in-nisa fuq il-post tax-xogħol dawk illi għadhom kemm weldu jew qed ireddaw u għalhekk hemm bżonn naraw ukoll ir-rata tal-qatt fost iż żaża fost nisa u għalhekk mhux biex inneħħu direttiva se nasu l-ambizzjonijiet tagħna anzi bil-kontra naħseb illi n-nisa għandhom bżonn ta' iktar protezzjoni meta jsibruhom f'dawn iċ-ċirkostanzi Jamlu xogħol importanti ħafna u hemm bżonn li ngħidu u nsaqsu inti se tempenja ruħek biex tkompli b'dan ix-xogħol u fil-qafas tal-Presidenza Taljana se jkollna segwitu motu moti mir-rapporter is-Sinjura Moretti Taljana i wkoll li timpenja ruħa biex tiddefendi din il-pożizzjoni u għalhekk nitolbu l-inkomplu bix-xogħol u mhux nibdew nerġgħu minn xejn. Grazzi. Muchas gracias en nombre. Grazie ħafna fissem il-grupp Alde il signora Mlinar. Welcome. Grazzi. Nil-akawnek, eh, signora Komissarju nominat. Għajna niferi għal Rapport li ġi adottat fl-aħħar leġislatura f'dan il kuntest il-Parlament Ewropew adattaw inizjattiva leġislativa bħala rapport fi frar li għadda billi talbet il-Kommissjoni biex tressaq proposta għal għat leġislativ li stabilixi miżuri illi promovi l-appoġġaw azzjonijiet tal-Istati membri fil-qasam ta' prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa, millux il-Kommissjoni wiġbet illi i unu kwota ma tikkonsidrax illi għaxxira illi teressa ehm, proposta legislativa fuq miżuri ta' intervenzjoni. Aħna nħossu li dan huwa diżappuntanti ferm peress li rapport ma kienx qed jitlob għal miżuri ġodda ġessivi dan il-kuntest għandi mistoqsija li direttament inti taqbel ma tisqarrija. U x'inhi x'inhu l-antijak li tagħmel kontra l-vjanza kontra n-nisa? fuq livell tal-Unjoni Ewropea fil-qasam leġislattiv. Grazzi. Muchas gracias. Grazzi ħafna tal-ressaqat din il-mistoqsija tant importanti għal kumitat issa naddi il-kelma li sinjura Von Stork fisem Lecce R. Ja, fjen Dank, Frau Vorsitzende. Iva, grazie tassew, sinjura Cher, sinjura Reichardt. Uh, Diet internazzjonali bħal mumma l-OECD u il-ġus Uda, għarfu il-xol tan-nisa il-barra mill-suq tax-xogħol formali, ġifieri n-nisa ommijiet illi jaħdmu kuljum, jum kull moment mingħajr ma jingħataw lif jew paga jew btajjel eh, vakanzi. Dana ħajkun mhux se jkun possibbli minn nisa tal-futur tagħna, tal-ġenerazzjoni l-ġdida. Allura, għaxa jkun bżon għadu ħasu n-nis biex jamlu dan, ġifiri, n-nisa huwa jistgħu jkunu produttivi u mimlija valur għas-soċjetà. Jekk huma jkunu qegħdin jieħdu sib it-tfal, qegħdin jitimgħu qegħdin irreddaw it-tfal tagħhom. Din hija essenzjali ħafna iktar minn li li l om minn milli għodun ħarsu n-nies barranin biex ħarsu t-tfal tagħna. Grazzi. La palabra la signora. Issa nagħdu l-kelma lis-Sinjura Voh. Eh, there are many things. Grazzi. Hemm ħafna affarijiet li huma importanti pal vjenza kontra n nisa l-drittijiet reproduttivi sesswali u tas-saħħa. U huwa il hija l-femma soda tagħna li d-dimensjoni soċjali tal-drittijiet tan-nisa u l-gwaganza bejn is-sessi mhix qiegħda tiġi mħarsa. Il-faqar fost in-nisa bażikament, huma n-nisa li huma migranti ħafna drabi huma nisa wieħedhom jqegħdu jirabbew familja u din qed mur allar minħabba l-politika li għandna tal migranzi immigrazzjoni speċjalment. Allura aħna jridu nsaħħu l-indipendenza tan-nisa dan huwa l-lan tagħna iżda sissa m'għandniex azzjoni għan biss. U Ivettejt il-Kommissjoni hija entita' kolleġjali. Inti intom lesti li tniedu azzjoni biex tnaqdru l-effetti ta' ħsara tal-politika ta' trojka mhux tkun se tkun tista' tlesti f'erba' xhur imma tista' almenu tibdew x'ħadd irid jerfa' responsabilità mbagħad u tista' tagħmel biex isaħħaħ l-azzjonijiet biex tara li jkun hemm indipendenza ekonomika u ndaqs għan-nisa u jkun hemm iktar kura għat-tfal kif kifu kif ukoll għall-anzjani fl-Unjoni Ewropea. Muchísimas gracias. Grazie Hafna, Issa fissem tal-ħodor il-Sinju Hordi Sebastian. Mrs. Reichters, in the next weeks Sinjor Rektor, fil-ġimma li ġejja il-Gvern Spanjol ħajja dotta dritt eh, liġi ġejda fuq l-aborzzjoni li ħajja fetwa drittijiet tan-nisa l istituzzjoni tmur lura l-20-50 sena ilu inti bħala komissarju responsabbli tkompeta fuq din situazzjoni. sitwazzjoni Se jkunu l-azzjonijiet tiegħek f'din is-sitwazzjoni? Grazzi. Muchísimas gracias además por la utilización. Grazie ħafna tal-użu ta' li ta' tal-ħin allokat lilkom. Issa il signora Ajuta, grazzi ħafna President. Nilqak surlaj, Sinjura Rajkers, l-Italja jett kartizata minn livell baħx tal-parċipazzjoni femminili tax-xogħol. 12 punt perċentwali meħal tal-valur medju tal perċentuali Ewropew. Ehm, issa il-qad fost il-nisa għet tikber kull ma jmur, specialment fost l-ommijiet u problemi ta' xo, ċessa xo, specialment minħabba ta' jkollok eh, tarbija, ma' slet biex il-krizi mur marret għallar il-disponibilità eh, ta' persuni fis-servizzi fejn inti tafda l-om it-tfal hija essenzjali jekk inti ħadd tidħol fis-sena ta' tax-xogħol ħafna drabi dawn jisarħu fuq l-għajnuna tan-nanniet. U importanti u diffiċli ħafna biex inti il ta' amministrativi jintrefaw mill-gvern biex jagħmlu child care fil-nofsinhar tal-Italja u ma ta' pun 9 fil-mija illi jagħtu illi jomħorġu jaħdmu l għomijiet tista tagħmel l-Unjoni Ewropea dan ir-rigward u jekk iqisu l-possibilità l-entajiet lokali biex iwettqu l-offerta ta' servizzi għal childcare biex ikun hemm rikors imbagħad mill-utenti għal strutturi alternattivi privati iktar ta' pis. X'istgħu jam kif tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tuża dawn is-strutturi billi tagħmilhom aċċessibbli anki fil-livelli tal-soċjetà inqas vantaġġati. Grazzi. Bueno, pues muchas gracias por el cumplimiento. Mela, grazzi ħafna tal-rispettajtu tant il-ħinijiet allokati lilkom issa signora sinjura Rajhertz intija il-kelma biex tkun tista' tagħmel ir-replika tagħha l-mistoqsijiet tagħkom. Jekk jorbok, signora Rajhertz. Voilà, merci beaucoup pour uh, toutes ces questions. Grazzi ħafna ta' dawn il-mistoqsijiet konkreti ħafna f'qasam illi jinteressa ħafna l-ċittadini Ewropej tagħna Eh, nisa irġiel tassow eh, mistoqsijiet tajbin. Issa ħen nibdew bl-insolvenza u l-liġi kommerċali, mxejn ċrita l-issa kien hemm taqrib iva mill-Kunsill fuq il-koordinazzjoni tal-proċeduri fl-insolvenza f'dan il-Kunsill u għalhekk il-maġġoranza tal-emendi presentati mill-Parlament Ewropew ġew adottati u għalhekk aħna diġa' kellna kuntatti mal-Kunsill biex Eh, forsi irbu liktar lejn il-pozizjonijiet ta'kom. Issa niġu għal timetable għal skadenzi u nisa l aħħar tal-sena dan huwa file fejn nistgħu nagħmlu progress enormi. Issa fuq id-dokumenti pubbliċi għax dan huwa file importanti ħafna ċittadini tagħna ġifiet hija tal-burokrazija. Il-Komissjoni proponiet test biex t-semplifika l-formalitajiet fuq l-accettazzjoni transkonfinali ta' dokumenti pubbliċi u mod partikolari fuq l-autentifikazzjoni addizzjonali ta' dokumenti pubbliċi u għalek jina smajt iva it talba ta' biex n-wessaw l-kamp ta' applikazzjoni imma fuq dan it-tip ta' dossier dak li jridu iktar eh, irdu inqas u għalek forsi l-interess tagħna ikun u hawnhekk naħseb nistaw ikonna maġġoranza eh, ħeffa fil il konsilu nibdow dan. Lanqas nistaw najdu illi minissa għal dak li huma l-atti ċivili dan huwa affarijiet l-iktar importanti għal ċittadini tagħna aħna qegħdin analizzaw miżuri adattati u naħseb illi hemm bżonn niġu iva proposti mill-aktar fis possibbli għax dan huwa is-settur li jinteressa ħafna l-Unjoni Ewropea tal-lum. Issa, Il-presidenza taljana fejn aħna edin f'kuntatt eh, permanenti u kol tixtieq tmexxi l-qudiem dan il-fajl u fit-tieni għarri żgur se nsibu ftehim fejn nkun nistgħu nagħmlu pasta ġgant biex nilqaw it-ħassib ta' ċittadini tagħna. Issa il-fajl fuq in-nisa fuq il-bordijiet tal-intraprizi ovvjament jiġi bejn żewġ eh, kummissjonijiet u grazzi tali trattajtu dan il-punt, is-Sinjura Redding fil-fatt għamlet xogħol sostanzjali ħafna fuq dan il file u tafu il-koll li kella ġidliet tagħha fuq dan il file Hawnhekk ukoll il-presidenza taljana hija l-lesta li tmexxi l-qoddim dan il file u l-presidenza taljana għandha għan ċar biex tasal għal ftehim illi ovvjament min-naħa tiegħi f'dan il-mandat qasir se nagħmel l-għamlu tiegħi biex nmexxu qoddim dan il-fajl. Issa fuq l-eċezzjoni għall-intraprizi fejn memx biżejjed nisa fuq il-bordijiet inqas minn 10% l-idea tal kummissjoni kienet li preżentaħ parlament ta' flessibilità. Imma naħseb li nistgħu naċċettaw ukoll emenda tal-Parlament Ewropew li neħħi din l-eċċezzjoni. Issa fuq is-sanzjonijiet Hawnhekk jiena nappoġġa l-emenda li tiċċara l-kamp l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet. Imma f'dan l-istadju il-modifiki li jixtiequ jissaħu ma sproporzjonati l-femma tiegħu konna opportunità li nerġgħu nitkellmu f'dan is-suġġett iktar tard. Issa, ħemmurru lura għal regolament ta' Brussell wieħed ma nafx minn ressa din il-mistoqsija l-speċini ntlift xiftit jiri speċini. Iva, Brussel wieħed mela. Aħna issa edin fir-rikas ta' Brussel wieħed ġifiri tneħħija tal-eksekwatur dan huwa pass fondamentali, kruċali. Posta nizzar tal-Komissjoni inkludiet l-aspetti internazzjonali ma sfortunatament ma stajniex nsibu maġranta fil-Kunsil fuq dan il-punt. Aħna sinġu lura għal dan is-soġġett għax Brussell wieħed għandna klawsula ta' riviżjoni u s-servizzi diġajt jaħdmu fuq dan l-aspett. U għalhekk nirringrazzjak ħafna tal-istudju li għamiltu dan il-kontest għax naħseb li tassew li wieħed minn eh, ħafna dossiers li huma kruċali. Kien hemm imbagħad sensilla ta' mistoqsijiet fuq id-dritt komuni eh, Ewropew u naħseb dan huwa fajl diffiċli u naf li l-istati membri wkoll għandhom pożizzjonijiet diverġenti ħafna ta' bejniethom u forsi dan huwa marbut mal-fatt li aħna qegħdin fil-qalba eh, ta' sistema ċivili tal-Istati membri. Naħseb li l-approċ ta'kom kien kostruttiv ħafna u l-idea li kelkom li tillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni din direttiva għal beħħa online huwa suscettibbli probabbilment li permettilna nkunu nistgħu naslu għal subija ta' stati membri oħra jina prudenti ħafna ma fuq fu livell tal-Kunsilli. L-esame tekniku ta' dan it-test għal sadej u għalek aħna nibqaw fejn konna x'fri f'kuntatt ma'kom. Mbagħad kien hemm kritika wkoll dejjem tiġi mresqa illi dan jista' jwassal tnaqqis drittijiet għal konsumatur nixtieq infakkar hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq sistema illi mhijiex obbligatorja, ġifieri l konsumatur dejjem ovvjament jista' jixtri fejn jixtieq jixtri. Issa l-istat ta' dritt dan huwa suġġett ieħor il u koll ġi imressa tkellimna ħafna fuq drittijiet fundamentali l-lejla u naseb tassow so Eh, waħda mill-plasti ta' demokrazija tagħna fl-Unjoni Ewropea u kif għattu intkom u kelkom raġun tagħmlu hekk kienem ċerti problemi u koll fċerti stati membri u għalek il-Komissjoni ħadet l-inizjattiva li tirressa komunikazzjoni fuq is saltna ta' dritt fuq is stat ta' dritt kif qal il-President Barroso l-artiklu 7 jgħal bomba nukleari ħanajdu lek u għalek l-approċ li dejjem kien l-approċ tal-Komissjoni kun utli ħafna il l-ewwel li konna kostruttiv u ta' dialogu mal-Istati membri u l-Kummissjoni bl-idea ta' trasparenza u ta' ugwaljanz trattament bejn l-Stati membri eh, prezentat din il-komunikazzjoni li għad deskrizzjoni tal-proċedura illi segwit u għanda l-tensjoni li segwi jekk din tip ta' situazzjoni terġa tara id-dawl. Mela, issa ta' uh, eh, rikonoxximent reċipruku ta' sentenzi f'dak li huwa qasam ċivili u tkellimna u kol ta' sikwiet fuq kif nistaw noħolqu fiħdan l-Unjoni Ewropea eh, konoxenza imtejba tal-liġijiet. U din l-idea tal-Kommissjoni hija ħaġa illi forsi nista' nkomplu għaddejjin fuqha ġifieri nkomplu naraw kif nistgħu insaħħu drittijiet tal-partijiet kollha konċenati fil-proċeduri ċivili u noħolqu standards minimi illi fil-fatt attwalment mhux dejjem jeżistu Eh, xaħat tkellem fuq il-network ġudizzjarju Ewropew għanna u koll l-e-justice portal biex nkunu nistaw nipermettu l-skambju din bħala tweġiba l-mistoqsija, mresa qabel, dawn huma kollha strument li permettuna li konna skambju mtejjeb ta' informazzjoni, għandna wkoll mbagħad l-azzjonijiet kollha li permettu eh, taħriġ, eh, tarif, daw kollha li jippattikaw il-liġi u l-skoba du kol ġiet mresqa bħala mistoqsija u nekku kol nitkellmu fuq it-trasparenza. U aħna ovvjament il trasposizjoni, is-sur kabda intkellimt fuq il-rikonoxximent ta' sistemi matrimonjali u patrimonjali minħabba istat ta' soċjetà tagħna tal-lum u l-evoluzzjoni ta' tradizzjonijiet tagħna nasib huwa importanti ħafna illi naħmu fuq dan il-file, ma li huwa importanti wkoll illi nżommu rabta bejn dawn il-files u mhux nisseparawhom eh, ġifir sistema patrimonjali u matrimonjali biex jek nkunu nistgħu nżommu il-koerenza u naħseb dawn iż-żewġ kapitli tnejn nistgħu nmexxu qudiem fuqhom għalhekk huwa importanti illi nżommuhom flimkien. Kien hemm progress sostanzjali fuq livell tal-Kunsill fi trio tal-presidenza bil franċist doq stramba trio tal-presidenza Mekki u għalek il-progress eh, għaddej u l-presenza taljana bizzjuża għonek u kol taħtna garanziji biex ti permettina illi nkunu nistaw neħu l xkil u biex ikonna unanimita fuq dan il-fajl tasso em eh, xol tekniku għaddej u naħseb illi Iva edin nimxu il-qoddim issa fuq l-adozzjoni ta' tfal wieħed mis-suġġetti u kolli trattat L-adozzjoni mhuwiex is-suġġett għall-issa ta' regolamentazzjoni qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq is-sistema tal-konvenzjoni tal-ajja. U hemm din il hemm ir-rikonoxximent ta' proċeduri ta' adozzjoni u s-sur Kavada inti tkellimt fuq dal-punt ukoll u x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw illi tifel li ġa adottat minn sat membri barra l-adozzjoni ma tiġix rikonoxxuta sat membri oħra għandna nafu din problema teżisti għax narawha ħaġa ta' kuljum u għalhekk eh, hija ħaġa burokratika maħna minna studju ieħor biex hekk inkunu nistgħu eh, nipresentaw nippreżentaw inizjattiva għal rikonoxximent eh, reċiproku tal-atti ċivili anki jekk l-adozzjoni waħda mill-affarijiet iktar fondamentali ma dan huwa qasam fejn tassew sejt li servizzi biex jaġlu għax hawnhekk hemm affarijiet li nistgħu insolvu eh, mod forsi mhux uniformi ma jistgħu jkollna rikonoxenza reċiproka anke fuq livell Ewropew. Issa. Fuq Skużawni, tat il-kellima, mela, Issa fuq remunerazzjoni tan nisa niġi għal mistoqsijiet tal-Komitat tan nisa hemm dejjem diskrepanzi bejn is-salarji tal-nisa u tal ġiel ħadd mhux se jgħid il-kontra u għallissa u importanti ħafna f'dan l-istadju naħsbu li naħdmu ħafna fuq trasparenzi jiena nemmen ħafna fil-peer pressure u l-fatt illi nippubblikaw forsi dak li kulħadd qed jagħmel huwa importanti ħafna l-Kummissjoni diġà għamlet ħaġet b'ċerti rakkomandazzjonijiet u l-Istat membri impenjaw ruhom illi segwuhom u illi jipprovdu bil-miktub fl-2015 ir-riżultati ta' dawn l-istudji. Fuq il-violenza kontra in-nisa hawnhekk ukoll il-violenza kontra n-nisa jaqgħu taħt ir-rol tal-Komissjoni bħala Gwardjan ta' Trattati u ma tantx tkellimna fuq il-proċedura ta' infrazzjoni llum, imma naħseb meta meta l-sistema ġuridika tkun fis-seħħ ma għadha pendenti naħseb tassew din hija ħaġa importanti ħafna. Issa jekk hemm bżonn nipproponu direttiva biex niġildu kontra l-vjolenza kontra in-nisa, dan huwa suġġett eh, ħafna uh, uh, viċin il-qab ta' Sinjura Garzija Perez aħna ħlaqna qafas ġifiri l-qafas ta' kontroll imma fuq l-adozzjoni ta' direttiva fuq il-qasam penali Sinjura President naħseb illi hemm bżonn nirreflettu flimkien fuq il-kwistjoni tal-bażi legali. Naseb dawn huma problemi fondamentali li għandna dimna u attualment jidrinna li xi ftit diffiċli imma jiena naf il-kumitat se tkun se jkun inventiv, se jkun kreattiv biex isib soluzzjonijiet. Issa fuq il-maternity leave għawnek u kol il leave tal-maternità tkellimtu ħafna fuq dan il-sujġet, il-President Juncker u kol tkellem u għalek jina forsi mis sanajt xaħġa illi eh, xaħat xaħġa ġida fjamanta. Inqalu daw l-affarijiet, id-direttiva illa snin twal u issa se tiddaħħal f'dan il-proċess mekaniku tal-rifit. Daw l-axħar tliet snin ġifiri u xej maġara ma l-aħbar tajba hija il-presidenza taljana dejjem ambizjuża ħafna deċidiet illi tanalizza dan il-fajl u jina mara ovvjament u ovvjament jina bil-fors irrit nilqa din inizjattiva u najt li din proposta ta' direttiva jekk il-Konsil jiċċaqlaq u isu l-kas din id-direttiva tkompli bil-triq eh, tagħha u naħseb importanti ħafna illi nkunu nistgħu nakkompanjaw il-kollegi tagħna Taljan l-Istati membri eh, f'dan il-proċess. Su President, mela naħseb illi għagġilt, provajt eh, nirrisponda għal biċċa kbira tal-mistoqsijiet li nkom ressaqt l-attenzjoni tiegħi. Grazzi ħafna President. <clears throat> Mr. Reichertz, I was going to ask you and the... Uh, could briefly answer the question. Eh, eh, inti eh, inkludejt anki risposti għal drittijiet fundamentali u inkludejt il-risposti għal komitati kolla. Nishtiq ringrazzja għal risposti li tajt il-kulħat minnaħat tlet komitati. Eh, fuq kwestjoni eh, li hija pożizzjoni interim inti eh, fil-fatt għaddej tal-smih totali. Inti tajt anki fil-stqarrija tiegħek risposti ġenerali u tajba nixtieq nirringrazzja lilek, nirringrazzja l-koordinaturi ta' tliet komitati u nirringrazzja l-membri tal-Parlament li baqgħu hawnhekk biex naġunajt dan u proċess eccezjonali mux se jkun ripetut Eh, mill eh, mill fil-komitat kol fil-komissari kollha eh, issa nixtieq nitlob il-koordinaturi jibqgħu fil-dawla biex namlu l-evalwazzjoni tal-risposti ta' sinjura Rikers. Grazie ħafna.